Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Nixtieq niftaħ din is-sedduta nkomplu e, laqatana li waqafna 17 ta' Deċembru. E, Jiena sfortunatament irrid ninformakom li Pilar Harezbor li kien e, Deputy Director tal-Missjoni tagħna fil-Ħajti hija persuna li bħalissa tiġi konsidrata bħala li għadha nieqsa. Għadhom qed ifittxu għal għalija Ej, kienet għawek maħna fil-parlament qabel. Aħna ovvjament eh, bħalissa qed naħsbu ħafna eh, fuq il-ħajti u l-Unjoni Ewropea ġiġa votat eh, għajnuna finanzjarja ta' ċerta kwantita' u ħajntbatu 150 pulizija emmek u koll intbatu tim ta' l-skat minn ċerta stati membri u għalar dizastru li għadz eh, kella ħajti fl-istoria tagħha. U għet mill-lar li għad kienem fil-istoria tad dinja Hemm kalkulu li hemm ħafna eh, ċittadini Ewropej ukoll ġew maqtula u hemm ħafna li għadhom nieqsa. Innixti issa li forsi eh, nosservaw minuta silenzju b'rispett. Grazzi.